Good afternoon, colleagues. Il-warrof sanar tajib, kollegi. Il- in komplu se seduta e kaw kommenti ma jiderx li għaw kommenti fuq il-minuti allora il-minuti huma approvati grazzi għanna zewċ debattiti warlof senar fuq il-budgets l-ewwel punt